Għada naddu issa għal pont li jmiss il-rapport Missur Guerrero Salom it itħejjija għal summit umanitarju dinji. L-ewwel kellim is-Sur Guerrero Salom innifsu pala rapporter. Għandek ħames minuti. Signora Presidente. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Kommissarju, l-Organizzazzjoni tal-Ġnus Maquda organizzat għas eh, sena diħla f'Istanbul l-ewwel Summit Umanitarju Dinji. Għal okkażjoni ta' dan is-summit il-Kummissjoni ħarġet b'komunikazzjoni Aħna fil-rapport din natu evalwazzjoni tajba ħafna għal dan il-dokument tal kummissjoni Għada aħna ħanvotaw fuq dan il-rapport u minnaħat tal-Konsil ħarġu kol ċertu miżuri provizori illi umbat iktar ma noqorbu għal dan is-summit ħajsiru miżuri definittivi. Issa fil-rapport aħna qed nsibu tweġiba għal tliet mistoqsijiet fejn għandna bżonn dan is-summit dinji umanitarju. Liema tip ta' għanijiet aħna nixtiequ nħu permessa dan is-summit u tillet mistoqsija liema rwol għandu jkollha l-Unjoni Ewropea f'dan il-proċess. U sabiex inwieġbu l-ewwel mistoqsija il-tweġiba miex illi aħna issa għanna bżonnu dan is-summit minħabba illi inna kwart ta' seklu approvajna din is-sistema globali u għanna bżon bidla iżda mhux minħabba fek biss, minħabba li d-dinja u koll imbidlet mod drastiku f'dan l-aħħar kwart ta' seklu u fissa rridu nsibu tweġibi ġodda għall-isfidi li għadin naffaċċaw. L-lum il-ġurnata għandna kriżi Uman, kriżijiet umanitarji li huma aktar gravi u kbar minn qatma minn qatt qabel fuq bosta livelli differenti fuq bosta bnadi madwar id-dinja. Aħna din naraw ukoll li għandna kriżijiet nazzjonali oħrajn ikkawżati minħabba konflitti armati u aħna jkollna ngħidu li għandna inqas mezzi sabiex nerbu dawn il-kriżijiet. Minħabba li aħna nafu li għandna kriżijiet li tiddumu anka għal ħafna snin. xinu huma l-konsegwenzi allura? Il-konsegwenzi huma illi għandna ħafna iktar refuġjati minn qatt qabel xi 40 miljun refuġjat fis-sena 2015, ħafna minnhom huma tfal. Hemm ħafna nies ukoll li għandhom bżonn lajnuna umanitarja, kważi 100 miljun persuna kellhom bżonn din l umanitarja matul din l-aħħar sena. Jekk aħna fil-fatt naraw illi nħarsu li din il-popolazzjoni nistgħu naraw li dawn in-nies kollha huma l-istess bħal popolazzjoni kollha ta' Franza u ta' Spanja li kollhom bżonn għajnuna umanitarja. Għandna l-mezzi uh, finanzjari minħabba li f'din l-aħħar sena kien hemm il-ħtieġa minnaħa ta' ġnus maquda illi fil-fatt niprovdu l-għajnuna umanitarja f'bosta bnadi madwar id-dinja li għandhom bżonn b'mod urġenti din l-għajnuna. Sabiex inwieġa b'din it-tieni mistoqsija ġifieri aħna x'nixtiequ nilqu x'inhu l-għanijiet tagħna permezz ta' dan is-summit. Fir-rapport aħna ħadna u isna il-konsultazzjoni globali li bdiet f'bosta bnadi madwar id-dinja u illi waslet għal ħafna proposti f'setturi differenti li huma fil-fatt partijiet interessati sabiex jipprovdu din l-azzjoni ta' jnuna monetarju. Għal din raġuni aħna din nipproponu l-ewwel net nippromovu konsens fuq livell globali ta' azzjoni li jistgħu jerġgħu jisqu fuq l-għajnuna monetarja u l-importanza tagħha u li ukoll tisħaq fuq il-protezzjoni tal-bnedmin. Aparti minn hekk aħna Beħsib noħorġ bi pjantazzjoni li jkun valdu għal mill-inqas ħames snin ħalibek nil-qulanijiet tas sammi ta' parti minnek nishti u li nipromuovu kodiċi ta' kondotta, kodiċi ta' kondotta li ikun diskuss u approvat mill-parteċipanti kollha ħalibek eh, aħna jkollna viżjoni globali mhux waħda tal-punent biss li tkun eh, għalina biss. Aħna rridu nqisu kolliġi internazzjonali u għedin nitolbu illi t trasparenza u l fatt li wieħed jassumi r-responsabilità għandhom kun riżultati ta' dan is-summit. Apparti minn hekk nixtiequ illi ikun stabilit fond globali ħalibek jista' jipprovdi iktar flessibilità kif ukoll iktar prevedibilità. Prefid sissa il-mekkanizmi finanzjari li kellna kienu fuq bażi volontarja u issa allura nixtiequ li jkun hemm iktar obbligi li jkunu imposti, jkun hemm iktar fondi vinkolanti apparti minn hekk nixtiequ li noħorġu wkoll bitweġiba fuq il livell lokali u nazzjonali u nappellaw ukoll sabiex is-settur privat ikun jista' jikkontribwixxi u jipparteċipa permezz tal-esperjenza li għandu u anka b'rispett tal-liġi umanitarja iżda fl-istess ħin nixtiequ nisqu fuq l-importanza tal-protezzjoni tal-bnedmin. It-tielet mistoqsija hija l-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel. Jiena nixtieq illi nitkellem fuq dak li kien adottat mill-Kunsill bħala mossa provvizarja. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom jieħdu impenn ħalli jagħmlu minn kollox ħalli dan is-summit ikun ta' suċċess. Kemm issa fil-fażi ta' tħejja kif ukoll meta naslu għas-summit f'Istanbul. Rridu nużaw il-mezzi kollha li hemm dispożizzjoni tagħna, mezzi diplomatiċi, mezzi ta' żvilupp u għajnuna humanitarja ħalli nħorġu viżjoni li tista' tippromovi inizjattivi speċifiċi li jistgħu jibdlu b'mod ehm, sħiħ l-lajuna umanitarja. Lan lini mandux ikun iktar mill-protezzjoni u l nija tal-bnedmin u protezzjoni tal-ħajja tal-bnidem u tad-dinjeta. Dinja dan huwa l-aħjar mod kif aħna nistgħu nipproteġu l-bnedmin. Grazzi ħafna sur Guerrero issa fissem il-Kummissjoni għandna l-Kummissarju Siljanides. Nitolbok illi iżomma tliet minuti jekk huwa possibbli għalik. Eżis ħbib, eżis kollegi, id-batija tal-bniedem issa verament qed tinħass ħafna iktar. 100 miljun persuna jiddependu fuq l-għaluna umanitarja, 60 miljun persuna kienu sfurzati sabiex jaħarbu minn djarhom, nofshom huma tfal. Dawn in-numri verament jixxukjawna. Għalhekk il-summit umanitarju dinji huwa verament idea tajba. Ħalli bekk l-umanità terġa' titpoġġa fil-qalba tal-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet u l-mod ta' kif aħna nistgħu ngħinu lil bnedmin fi kriżi umanitarja. Matul is-summit aħna rridu niddiskutu l-effiċenza tal-ozja ta' din l-għajnuna umanitarja. Sta fl-istess ħin aħna rridu naraw li niżguraw li din l-għajnuna tingħata ġifieri rridu niddiskutu l-ksur kostanti tal-liġi internazzjonali dinja priorità għalija u għalija hemm bżonn li kulħadd jieħu impenn, speċjalment il-mexxija li ħajkunu preżenti fis-summit aħna jgħan kunu realistiċi, hemm bżonn li jkun hemm iktar minn għajnuna umanitarja sabiex insibu soluzzjoni għal problemi li għandna l-għajnuna umanitarja m'għandix iġġor fuq spallija il-pis kollu, lajnuna umanitarja tista tkun soluzzjoni per duqqasir ta' żmien, tistax tipprevjen il-konflitt tarma, per eżempju, ma tistax laqas ġenera progress soċjali u ekonomiku. Din hija xi ħaġa ovvja, speċjalment issa illi qed għaddejjin mill-ikbar kriżi umanitarja ta' żminijiet, naġifri kriżi tar-refuġjati aħna din naraw li ħafna minn is-Sirjani mhux qed jingħataw opportunitajiet tal-perspettivi tal-ġejjini u l natu għom natuhom kemm għom minna qatt għatkun tkun dan is-summit li ħajsir f'Istanbul huwa verament ta' importanza u l-enija maħabba li Istanbul hija belt li għandha tifsira partikolari, belt li fl flimkien kulturi differenti, reliġjonijiet differenti u din il-belt għandha tkun ukoll simbolu ta' żvilupp umanitarju anka fejn inkun nistgħu nitkellmu wkoll mal jew lenin f'dan kollu rridu mmorru l mill-ajuna umanitarja, rridu wkoll inħeġġu parteċipazzjoni tas settur privat sabiex nilħu dawn l-anijiet. Il-mexxejja kollha fuq il livell globali rridu jkunu lesti li jieħdu impenn ħarint laħu dawn l-anijiet f'Istanbul fuq l-ora level politiku matul dawn is-sitxur li ġejjin aħna ħankun qegħdin naħdmu u dan ix xor ħajkun verament importanti ħalli is-summit jingħata l-importanza li għandu jingħata. Aħna nixtiequ illi nieħdu azzjoni flimkien mal-mexxejja dinjin madwar id-dinja sabiex jieħdu azzjoni. Jiena nixtieq li kulħadd jagħmel lek. Il-Parlament Ewropew ukoll għandu rwol importanti ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill membri ta' din l-istituzzjoni tal-interess tagħhom tal-mod ta' kif ipparteċipaw fit-tħejjija tal-dan is-summit, mod partikolari nixtieq nirringrazzja ħafna lis sur Guerrero Salom tal kif mexxa din id-diskussjoni, speċjalment id-diskussjoni fuq ir-rapport tal-Parlament Ewropew li dalwaqt ħan iddiskutu l-Kummissjoni stabbilixxiet il-pożizzjoni tagħha fil-komunikazzjoni li ħarġet f'Diċembru li għadda fil-ġimma li għaddiet adottajna ċertu konklużjoni issa rridu naraw li aħna eh, il-Parlament Ewropew għadu jagħmel kontribuzzjoni permezz tal-adozzjoni ta' dan ir-rapport. Ħalli bekk aħna jista' jkollna viżjoni kollettiva ta' xi jfisser suċċess fiħdan dan is-summit. Importanti li komunikaw mal-bqija ta' l-imsieħba tagħna madwar id-dinja illi minkejja l-kriżi tar-refuġjati l-Ewropa qiegħda tassumi r-responsabilità tagħha. L-inizjattiva tal-President Juncker u tal-Kummissjoni juru illi aħna din neħdu bis-serjetà din il-kriżi tar-refuġġjati u l-valuri tas-solidarjetà u l-valuri umanitarji huma fil-qalba tal-Unjoni eh, Ewropea. Aħna nixtiequ illi nagħtu għajnuna l-refuġġjati jkunu fejn jkunu Nixtieq ukoll permezz tal-Aġenda tal-Immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea nagħtu lajnuna għajnuna u l-kontribuzzjoni minn naħa tagħna u anke nwieġbu b'mod kompressiv għall kriżi tar-rifuġjati Sirjani. Aħna qegħdin nippruvaw nagħtu eżempju tajjeb u nagħmlu mill-aħjar li nistgħu. Ħalli bekk ikunu iktar kredibbli u nkunu minn ta' qudiem sabiex nippromovu din il risposta eh, globali li hemm bżonn illi tingħata. Grazzi ħafna. Sur Kummissarju sejmis l-Sur Pier Antonio Panzeri għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, il-kol kemm aħna xida ta' kriżi umanitarja li għaddejjen minna, aħna fil-fatt qed ngħixu f'dinja iktar onja għanja minn min tal-passat iżda għanna ħafna iktar vulnerabiltajiet. Il-kriżi umanitarji dejjem iġibu magħhom ħafna tbatija għal popolazzjoni kollha li tkun mill-quta minn din il-kriżi u anka matul il-kriżi rridu naħsbu fuq dawk li l-iktar qed jinibatu, ġifieri tfal u n-nisa dawn l-iktar li jibatu fil klufritti armati jkunu vittmi ta' stupru u anka ta' kull tip ta' violenza għalhekk l-azzjoni umanitarja l-ewwel li tejn trid l-ewwel l-għajnuna trid tilħaq lin-nisa u l-tfal u rridu nipprovdu wkoll għajnuna u edukazzjoni fuq eh, ir-riproduzzjoni u Nitamma li dan is-summit ta' Istanbul jinħataf bħala okkażjoni ħalli bekk l-għuna umanitarja li tista' twieġeb għal dawn il-kriżijiet tissaħħa kemm jista' jkun. Grazzi ħafna sana lil Anna Het fissem il-Kumitat Fem għal-Minuta. Grazzina kont rapporter tal-Kumitat Fem Fissem il-Kumitat nishtiq nirringrazzja lil daw kollha fil-fatt ħadmu maħna fih dan il-Kumitat. Nixtieq illi nsostni din l-opinjoni li għanna fil-rapport li tista' saħħaħ l-għajnuna militari dak li aħna għanna bżon u għalli konna approċ kompletament ġdid. Naħseb illi is-sur Guerrero Salom id-diskriva sew il wol tal-UNHCR u l-bżon li aħna natu din l-għajnuna tfal u n-nisa li huma esposti u vulnerabli minħabba kull tip ta' violenza sessuali u anka violenza oħra ta' tip oħra mhux qed jingħataw lajnuna u l-kura tas-saħħa li għandhom bżonn il-Kummissjoni saħqet fuq l-importanza illi fil-fatt dawn in-nies vulnerabbli kollhom aċċess għal dawn is-servizzi it-tfal u n-nisa illi fil-fatt huma vittmi ta' din it-tip ta' violenza m'għandhomx ikunu kastigati darbtejn minħabba ma jkollhomx aċċess għall sistema tal-kura tas-saħħa. Jiena naħseb li l-vjolenza irridija fil-fatt m'għandix titkompla. Grazzi ħafna sa ngħaddu sabiex nisimgħu l-Onorevoli Zaborska għal minuta u nofs isim il-PPM. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju, nsellimlek l-ewwel nett nixtieq illi nirringrazzja l-kollega tagħna l-Guerrero Salom għal dan id-dokument bilanċat li seta' jkun appoġġat mill-partiti politiċi kollha b'ċertu riservi żgħar aħna issa rajna li f'dan l-aħħar żmien qegħdin nkunu milquti minn din kriżi ta' rifuġġjati u kriżi umanitarja, ħafna minnhom għamu mir-raqda minħabba li rajna illi f'daqqa waħda kien hemm dawn in-nies li qegħdin iħabtu fuq bibna iżda kellna bżonn li nqumu daqsxejn fuq tagħna u niftħu għajnejna l-problema minħabba li issa għandna l-opportunità li nerġgħu navalwaw il-ġdid l-azzjoni tagħna umanitarja u noħorġu b'miżuri ħalli nagħmlu ġestjoni aħjar tal-kriżi umanitarja. Importanti li nieħdu azzjoni kemm jista' Kun maġna u nipruvaw niprevjenu kriżijiet bħal dawn. Dan ir-rapport insibu ħafna proposti kostruttivi illi għandhom dan l-istess għan li tissaħħaħ l-għajnuna umanitarja u jiena għandi ħafna tama pozittiva fil-fat marbuta ma' dan is-summit f'Istanbul. Jiena disappuntata li ma stajniex niftemu fuq miżuri dwar l-abort u dwar kontribuzzjonijiet obbligatorji Naħseb li din il-ħaġa hija ħasra minħabba li dan il-rapport għandu jkun appoġġat konsens wiesa. Grazzi ħafna, issa fisem il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi Norbert Neuser. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazzi ħafna, Senjura President, Sur Kummissarju, Aziz Enrique, il-COP 21 ta' Pariġi kien suċċess internazzjonali u naħseb illi din l-ispinta internazzjonali, din ir-rida ħajkonna bżonn anka f'Istanbul. Għanna bżonn illi dan is-summit illi kun ta' suċċess. Jiena nista' illi li minnaħa tal-Ewropa dak kollu nistgħu nikkontribwixxu jista' jwassal għal suċċess komuni għal kulħadd. Iżda il-ħtiġijiet huma verament ta' din jinħassu bħalissa u nixtieq ngħid illi hemm affarijiet oħrajn illi fil-fatt jistgħu jintefgħu fl-isfond. Għandna 100 miljun persuna illi jiddependu b'mod dirett minn din l-ajuna umanitarja għandna allura miljun minnhom li huma rifuġjati Sirjani, allura dawn ma tantx huma ħafna terz minnhom huma nis vulnerabli ma jistawx jiexu minna jirajnuna, li għandhom bżon saqof fuq rasom, li għandhom bżon medicina, li għandhom bżon iker 60 miljon persuna huwa numru kbir ħafna, naħseb numru kbir um, l-ikbar numru għanzi wara t-tini gwara dinija. Jena naħseb li issa zidna minn min kontribuzzjoni ta' 10 miljun biljun dollaru Amerikan, zidna għal 20 biljun dollar Amerikan, nġena u gurra li kullħat speċjalment li dawk li ma veluti u nejlek proset li l-ek Enrique. Grazzi ħafna għal-grupp tal-ISIA, l-Onorevoli Gerika. Grazzi. Ftit ġranet ilu il-konferenza ta' Pariġi spiċċat b'ħafna ċelebrazzjonijiet, is-Sur Fabius qal, e, trattat ġie adottat. Naħseb li aħna nistgħu niksbu l-istess effett jekk l-Ewropej jkunu kapaċi jaħdmu bis-serjetà fil-summit dinji umanitarju bħala l-ikbar kontributur għanna kull raġuni għalfejn namlu għek katastrofi umanitarji gwerre, refugġati, l-sfidi huma enormi u fl-Europa nistaw biss nifraċċaw din l-sfida fl-imkien u fuq livell dinji u koll għallek għanna bżon ta' kultura ġdida ta' karita u mħabba għal proxmu. Għallek huwa importanti li konna summit dinji li kun ibbażat fuq idejat konkreti. Issa għed eh, tissemma din it-taxxa dinjija kontra l-faqar u naħseb li huwa importanti wkoll li jkun hemm ċentru dinji għal assistenza umanitarja sabiex ikun hemm reazzjoni ta' malajr għal dawn l-kriżijiet. Se jkolli nitterrompik skużani għaliex eh, skadilek il-ħin. Il-kellim li miss għal grupp Alde. Zewċ minuti. Grazzi ħafna. Aħna qegħdin ngħixu f'dinja li ħin kollu edha għaddeja minn emerġenza u rridu nkunu proattivi. Lajnuna umanitarja hija maquda mal-politika esterna u ovvjament ukoll mal-politika ta' żvilupp għalhekk is-summit umanitarju dinji għandu jkollu l-ola rappreżentanza politika u internazzjonali mhux biss mill-Unjoni Ewropea ma mid-dinja kollha li hija l-ewwel darba li qed issiru se jsir f'Istanbul fit-Turkija post simboliku li jirrappreżenta l-problemi u s-soluzzjonijiet qudiem il-desperazzjoni li qegħdin jgħixu fiha il-refuġati. Aħna rajna li l-għajnuna umanitarja u strument politiku importanti u għalek aħna irridu nużawħ b'mod effiċjenti u skont il-problemi li għedin jimbidlu l-ħin kollu fid-dinja din is-summit huwa propju li influenza il-riżultat sabiex il-konsens miksub iwassal għal-għajnuna essenzjali il-ġlieda kontra l-impunità, il-protezzjoni tkun qabel l-assistenza umanitarja, speċjalment tan nisaw u ta' tfal għaliex m'għandniex ninsew li fil-waqt li l-istati membri tagħna ma jirrispettawx il-liġijiet tagħna, il-pożizzjoni tagħna barra mill-pajjiżi tagħna se tkun limitata ħafna. Aħna nafu li hemm il-leġislazzjoni internazzjonali mhux dejjem tkun irrispettata għalhekk il-persuni ċivili, l-ħaddiema umanitarji illi imorru jaħdmu f'dawn il-postijiet iridu dejjem isiru eh, aktar protetti min-naħa tagħna. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilta u għandha da kollu li hemm bżonn biex ikollha rwol ta' tmexxija biex twassal għal mezzi iktar effiċenti li tejn il-persuni li huma mill-quta mill-konflitti u katastrofi l-Unjoni Ewropea ta' taħseb dwar il-possibilità li tixpruna d-dinja biex tagħti assistenza umanitarja biex tqis id-diversità u tuża il-mezzi kollha li għandha dispożizzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Għal gwe il-kellima li jmiss. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Komissarju Illum 250 miljon persuna li huma eh, mill-quta minn kriżijiet umanitarji differenti. Illum huwa iktar bżonjuż minn qabel li konna politika organizzata fuq livell ah, dinji għall-assistenza umanitarja lek napprezzaw ix-xogħol li għamel is-Sur Guerrero fuq dan ir-rapport u nirringrazzjawh huwa importanti li nisqu fuq il-ħtieġa illi nindirizzaw il-problemi mill-eruq tagħhom il-problemi bejn persuni u pajjiżi. Huwa essenzjali li l-Unjoni Umanitarja tigarantixxi drittijiet tal-bniedem inkluż id-drittijiet tan-nisa li jiddeċidu fuq ġisimhom u drittijiet tal-immigranti huwa meħtieġ ukoll li jkollna politika pubblika f'saħħita għall-għajnuna umanitarja ma segwux il-loġika ta' privatizzazzjoni kif qed jgħid dan ir-rapport propju għalfejn għal din ir-raġuni aħna se nastienu nirridu nikollaboraw ma' settur privat iva imma irrid jaqdi il-valuri komuni tagħna jżom ikun responsabbli għall azzjonijiet tiegħu jekk aħna rridu nkunu effiċjenti huwa kruċjali l-politiku kollha tagħna jkunu koerenti mal-għanijiet tagħna tal-iżvilupp. Per eżempju, għawni nieqes dan il-rapport referenzi għal kummerċ internazzjonali, responsabilità imprezarjali u l-esportazzjoni Ewropea tal-armi jekk il-politika kommerċjali tagħna se tibqa' tala għajnejha qudiem il-vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem ikun qegħdin ikkontribwixxu għaż-żieda tal-instabilità u l-kriżijiet u mhux biex insibu soluzzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Heidi ħawtala għal grupp tal-ħodor. Aħna qegħdin nippreparaw għall-ewwel summit umanitarju dinji f'sitwazzjoni fejn liġi umanitarja internazzjonali hija medda jekk aħna naħsbu dwar l-attakki kollha kontra istituzzjonijiet ċivili mod partikolari starijiet fl-Afganistan, fis-Sirja, fil-Yemen hija rukaza dak li qed jiġri lill-ċivili li huma diġà maħqura minħabba gwerer u konflitti il-liġi umanitarja internazzjonali għamedda minn b'mod ieħor ukoll u jwis nibża li aħna għandna problema hawnhekk stess għaliex l-evoluzzjoni tal-liġi umanitarja internazzjonali u rritna bitċar li peressi li l-istupru qed jintuża bħala arma fil-konflitti u fil-gwerer in-nisa u l-bniet li jiġu stuprati f'dawn iċ-ċirkostanzi għandhom id-dritt għal servizzi sessuali u riproduttivi anki għal abort sikur irrispettivament mill-leġislazzjoni eh, nazzjonali u għadmir tana li niprevjenu din il-krudelta u aspetta dan u għalli irridu nitolbu illi ikunem jenata id-dritt tal-abort sikur f'dawn is-sitwazzjonijiet u dawk li ċaħdu li dawn in-nisa u l-bniet minn dan id-dritt m'għandhomx qalb u aħna rridu naħsbu dwar se votaw għada. Rrid ngħid ukoll li hemm din l-idea illi eh, jinħoloq dan il-Fond Internazzjonali l-ġdid. Jiena ma naħsebx illi għandna nagħmlu il-kontributi għal dan il-fond xi ħaġa obbligatorja għaliex hija idea li għadha mhijiex matura biżejjed. Grazzi ħafna għal grupp EFDD is-Sur Ignazio Corrao. Grazzi. Grazzi, President. Is-summit umanitarju dinji et jasal wara ħafna summits importanti oħrajn, pal per eżempju dak ta' Pariġi, il-konferenza ta' New York fuq l-iżvilupp sostenibli, pal summit ta' di Sabeba fuq eh, l-iżvilupp. Għalhekk hemm bżonn li naslu hemmhekk pożizzjoni qawwija u ċara u, u Jina nemmen illi x-xogħol illi għamel il-rapporter huwa xogħol eċċellenti propju ta' medjazzjoni bejn ħafna pożizzjonijiet differenti hawnhekk fiħdan dan il-Parlament. Għalhekk ir-rapport huwa eċċellenti u se nappoġġawh ovvjament ix-xogħol tajjeb u jasal ukoll minn eh, pariri tajbin ħafna li waslu minn NGOs u għalek rridu u kol nfaħru lil dawn l-NGOs u aħna rridu nimpenjaw ruħna biex nħarsu lil dawn l-nies dawk li jaħdmu fil-post nevitaw illi siru attakki bħal dawk illi saru fuq l-isptar ta' Mezzan San Frontieri li rajna dan l-aħħar. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Dornano din dan is-summit huwa opportunità unika u ambizjuża imma rridu provi konkreti li dan huwa proġett possibbli trasparenza u l-koordinazzjoni dinjija fuq suġġetti tan delikati ma tistax tiġi imposta. Meta aħna nitkellmu pereżempju dwar popolazzjonijiet mill-quta mill-gwerer u konflitti u jsemmi eh, soluzzjonijiet interessanti u anke l-iżvilupp tal-liġi umanitarja u involviment tal-popolazzjonijiet lokali dawn huma ideja tajbin l-ugwaljanza bejn is-sessi u elementi oħra m'għandhomx postom f'dan ir-rapport imbagħad fuq ir-refuġġati li qegħdin jissemmu hawnhekk mingħajr ma ħadd jinduna illi eh, m'hemmx eh, soluzzjoni eh, superfiċjali għal dak li huwa għaddej fl iraq u fis sirja u fil libja bżonn li dawn il-persuni kun jista jiexu f'pajjiżhom u rridu nsibu soluzzjoni għal problema fil-qalba tagħha. Aħna qed nistennew illi mill-atturi kbar tad-dinja rridu nistennew soluzzjonijiet serji. Inkella din se tkun organizzazzjoni oħra internazzjonali la oħra internazzjonali li minna joħroġ ftit li xejn. L-Onorevoli Stia Minuta. President, il-klim illi lissen il-Papa Francesco għawnek fil-Parlament ħallan patfu ifu eh, deputati oħrajn illi għal li għanna kunu kontra il-politika ta' oppozizjoni li għanna nejnu lil dawk illi għedin jaħarbu mill-konflitti mill-gwerer u l-faqar u li ma nalqux għajnejom għalli għajnejna għalihom. Dan ir-rapport huwa tweġiba għal din is-sitwazzjoni u jippreżenta l-immaġini tal-Unjoni Ewropea bħala seta kredibbli u effettiva fuq ix-xena internazzjonali. Jiena nixtieq illi nirrispettaw it-talba tal-Papa biex ma naħrux it-tfal li għadhom ma twildux għaliex huma m'għandhom ebda tort jekk ikun sar stupru. Aħna għandna Eh, naċċettaw din il-parti tal-messaċ ukoll u nispera li l-Ewropa sa tevolvi f'dan ir-rigward. Jiena nixtieq ukoll nesprimi l-apprezzament tiegħi Sur Guerrero għall idea tajba li jem fir-rapport u għal kemm kien lest li jiddialoga magħna waqt li kien qed ifassal dan ir-rapport. Grazzi. Is-Sur Francisco Assis. Signora President, kollegi, Il-prinċipji filosofiċi u politiċi li huma il-bażi tal-proġett Ewropew jagħtu lill-Unjoni responsabilità partikolari f'sitwazzjonijiet bħal din. Dan ir-rapport huwa rapport tajjeb ħafna u uh, jissodisfa dan l-obligi li għandu l-Parlament fi joħroġ ħafna rakkomandazzjonijiet utli ħafna li jistaw jikkontribwixxu eh, sabiex il-summit ta' Istanbul joħroġ pjan ta' azzjoni li tkun aċċettabbli u eh, tista' tintuża minn kulħadd hemm rabtiet qawwijin ma' dokumenti oħrajn li bħalissa qed jiġu implementati bħal uh, il-konklużjonijiet li ġew adottati fil-COP21 f'Pariġi. U importanti li niftakru li l-għajnuna umanitarja għandha tkun neutrali, imparzjali u indipendenti. Din hija l-bażi ta' deċiżjonijiet kollha li jridu jittieħdu f'dan is-summit kif qed jgħid ir-rapport innifsu kif għadd diġà dan huwa rapport tas-sew tajjeb. Grazzi ħafna għal minuta Nathan Gale. Iva huwa pjuttost ironiku u veru li summit umanitarju dinji se jsir fit-Turkija mill-pajjiżi kollha. Human Rights Watch uh, turi kemm kif it-Turkija eh, vjolat id-drittijiet eh, tal-bniedem billi il-ħin kollu tillimita anki il-libertà tal-espressjoni. Ironiku u koll għalli l-Unjoni Ewropea edha tkompli tippromuovi l-adezjoni ta' Turkija għall-istituzzjoni illi hija il mill-valuri tagħha naħseb hawnhekk qegħdin nibatu messaġġ spaljat it-Turkija diġa membru tan NATO imma edha diġa t-DS ma' Russja u dana juri kemmu huwa pajjiż perikolus, perikolus ma' dan il-gvern tant ostili u ġelliet. Aħna Eh, bollo jekk nemnu illi il-kummerċ u adeżjoni fl-Unjoni jista' ibiddel in-natura reali ta' dan il-pajjiż għandna nibatu messaġġ lill-poplu Tork li għandu bżonn ibiddel il-gvern, ibiddel l-istrutturi legali tiegħu biex iħares il-minoranzi u drittijiet fondamentali qabel ma nibdew nitkellmu dwar l-adeżjoni. Skużani bistinħin. L-Onorevoli Ponga. Merci, Madame la Présidente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 l-ewwel summit umanitarju dinji se jsir eh, f'Istanbul f'Mejju ta' sena d-dieħla dan is-summit se jkun opportunità biex inwiġbu għad-diżastri umanitarju li sfortunatament qegħdin joktru illum iktar minn 250 miljun persuna huma effettwati mill-kriżijiet umanitarji u l-bżonnijiet finanzjarji huma enormi u eh, il-kontribut il kontribut għall-2015 wassal ta' 9 biljun euro il-kontribut tal-ġnus tal maquda daqshekk kien Mbżon li nieħdu miżuri biex inwiġbu għal dawn il-katastrofi li effettwaw miljoni ta' nies. L-isforzi jrid ikun dinji. Aħna rridu niftakru il-prinċipji tal- kontribut tana u naraw kif sen redner ist nun Herr Josef Weidenholzer für eine Minute. Grazzi ħafna jena nixtieq ngħid proset lir rapporter ta' dan rapport verament sistemiku tajjeb u naħseb illi dan is-summit ħajkun ta' suċċessu anke dan ir-rapport skur. Naħseb illi kriżi tar refuġjati turi li hemm bżonn ta' riformi radikali u innuqqas ta' mezzi fil-fatt hija xi ħaġa li aħna ma nistax nkomplu nkomplu biha. Is-Sinjura Merkel qalet li aħna ma ma rajniex li ma kienx hemm finanzjamenti biżejjed Naħseb li huwa tajja li narfu li memx biżjed fondi u m'hemmx bizziet għajnuna iżda rridu naraw illi nipprevjenu li jġu dawn is-sitwazzjoni jiena naħseb illi dak li t-sir mhux bizziet il-parlamentari wkoll rridu jieħdu azzjoni iżda fuq il-livell tal-istati membri aħna nafu li qed jitwiet ħafna zda fl-istess ħin mhux qed inżommu mal-wedi hemm li jkun hemm livell obbligatorju wkoll Grazzi. Issa għal kaġdija jissur Bruno Venta. Hmm. Grazzi ħafna, President nishtiq nifraħ u nirringrazzja l sur Guerrero Salam li xuwa rapport ta' sew tajjeb ħafna u s-summit se tkun opportunità tajba għal skambju ta', ta opinjonijiet fuq l monetarja umanitarja dwar il-sira, il-Sirja, il-gwerer u bidla fil-klima dawn maftit mill-kriżijiet li l-komunità internazzjonali trid tiffaċċa. Aħna rridu insaħħu l-effettività ta' lajnuna umanitarja u importanti wkoll niżguraw is-sigurtà u s-sikurezza ta' ħaddiema umanitarja li xiktar minn 300 minnhom inħatfu jew inqatlu jew indarbu fl-2014 biss il-summit internazzjonali irrit ikun jipprovdi eh, spinta għall-effettività ta' din lajnuna u rridu nisguraw illi din l-assistenza tagħmel komunitajiet u pajjiżi aktar stabbli. Grazzi ħafna. Issa għal proċedura Catch the Eye u peress li m'għandniex ħin se nieħdu persuna waħda mill kull grupp. il persuni li għadhom ma tkellmux fl-aħħar sija. Grazzi tal-li għetittini l-opportunità li nitkellem, Signora President, biex najt il-verità, xsibt illi setat il-mikrofonu l-kollega tijaj. Issa jiena se ngħid dan li ġej. Illum iċċelebrajna 800 sena mill-anniversarju tal-ewwel karta fuq l-umanitarjanizmu illi ġiet infasla fir-Renju Unit 800 sena ilu. Fil-fema tiegħi dan l-anniversarju importanti għandu iwassal għal iktaqsim ta' informazzjoni naskantajt illi ħafna gvernijiet nazzjonali ma jafux illi l-UNHCR kella tnaqqas b'mod drammatiku l-għajnuna umanitarja u dan f'qassir żmien kif inhu possibbli illi din l-informazzjoni mhix qed eh, eh, tixxandar. L-organizzazzjonijiet umanitarji kif se jaħdmu jekk m'għandhomx eh, finanzi? għalek memx għalfejn nistaqsu l-inna infusna għalfejn n-nis għet jirrispondu b'dan il-mod? L-aħħar persuna l-Onorevoli Merkule. Bil-mikrofonu jekk joġbu il-kellim. Pani Przewodnicząca, Pani i Panowie Posłowie. Signora President, kollegi. Il Madre Teresa li repet il-Premju Nobel għalet illi metaħna noqtlu il-dawk li kunu għadhom ma twildux dik hija l-ikbar teddida għal paċi f'din id-dinja dan huwa klim li tammin nżommu f'moħħna qabel ma nivvutaw fuq dan ir-rapport għaliex Ħalla minn waħda mit-talbit umanitarja miktub fil-dokument għan eh, miktub li rridu nizguraw li nata aċċess tal-abort. ħafna nis fin id-dinja eh, illi ma kienux jitwildu li kieku kienet għaddit tagħhom il-klassi politika ta' dak iż-żmien u dawn in-nies xuħut minnhom qegħdin hawnhekk f'dan din il-kamra illum. Għandna nżommu f'moħħna dan meta nivvotaw għada. U issa biex nivvotaw biex nala id-dibattitu il-Komissarju. Thank you. Allow me to say again. Permettu li nerġa nifraħ il-kollega fuq dan il-rapport u grazzi li l-kom il-koll għal diskuss. Irrid nerġa' ngħid illi n-numru ta' kriżijiet umanitarji li qed niffaċċaw illum huwa mingħajr preċedent għalhekk hemm bżonn li nieħdu azzjoni u nieħdu azzjoni issa għalhekk f'Istanbul f'Mejju li ġej għandna opportunità jew forsi l-aħħar opportunità illi namlu s-sistema umanitarja tajba għal bżonnijiet illi inħolqot għalija biex u noħolqu sħubijiet qawwija u diversifikati. Proċess kien inklusiv u estensiv imma hemm riskju. Riskju li il-summit se jiprovja eh, jiprovja indirizza l-problemi kollha. Għalhekk jekk aħna tassew irridu nħallu impat bħala Unjoni Ewropea, irridu niffokaw fuq żewġ jew tlet punti, punti importanti ħafna u nibdew niddiskutuhom ħafna minn qabel mal-imsieħba tagħna. U dan iġibni għal qalba tal-summit illi tkellimna tant fuqa. Ħanajdilkom illi tlet kwistjonijiet importanti fejn aħna għanna u rridu namlu differenza l ewwel fir rigward tal-liġi internazzjonali umanitarju prinċipju umanitarji. Il-protezzjoni tal-ħaddima umanitarji tal-akbar importanza għanna bżon ta' sistema umanitarja aktar effettiva u iktar trasparenti b'aġenziji illi jaħdmu biex jagħmlu dak li suppost jagħmlu b'mod iktar effiċjenti u trasparenti. u mbagħad hemm bżonn kbira l-aktar riżorsi u iktar fondi prevedibbli. Intom, ta' fuq dan hemm bżonn li noħol u ejjun ġodda ta' finanzjament, naħdmu aħjar bil-finanzjament tal-iżvilupp u jiena ħad gost illi l-Sinjura Gurkieva hija parti mill-panel li se jaħdem fuq dan il-punt propju imma Is-summit trid tindirizza dawn l-aspetti b'mod konkret u għalhekk hemm bżonn illi nibnu eh, sħubijiet iktar ġenwini, naraw kif se ninvolvu atturi lokali b'mod aktar konsistenti, ninkludu is-settur privat żgur mhux forsi għandna bżonnu niksbu appoċ eh, universali għal prinċipji umanitarji u nuru li l-għajnuna umanitarja mi xi ħaġa li jagħmilha il-ponent biss jew xi għandna xi interessi aħna partikolari, aħna rridu fix xhur ġejjin naħdmu u naħsbu b'mod kreattiv, inkunu innovattivi imma nibqgħu iffokati sabiex insibu u nilħqu għanijiet politiċi. U eh, jiena ħerqan u nixtieq illi nkompli nikkopera ma'kom qabel Istanbul u grazzi għal darboħra għal dan id-dibattitu kostruttiv għall aħħar Dank, Herr Kommissar, und nun ist nochmals Berichterstatter Enrique Guerrero Salom am Wort für... Grazie ħafna sanna, Sir Guerrero Salom, Sì, Si, gracias, signora Presidenta. Grazie Hafna, Signora Presidente, Commissario, tul dan il dibattitu naħseb illi ħarġu ċari bosta aspetti u l-ewwel fostom huwa li aħna ma nistawx insolvu il-problemi tad-dinja sempliċement pazzjoni umanitarja. Irridu niprevjenu il-konflitti u rridu nigarantixxu tkabbir ekonomiku u protezzjoni soċjali u li huwa biss jekk aħna nbidlu dawn l-affarijiet fid-dinja nkunu nistgħu nevitaw il-kriżijiet umanitarji. It-tieni net għanna bżon ta' pjan ta' azzjoni globali b'kontribwenti ġodda u biktar mezzi. It-tielet net għanna bżon l unjoni Ewropea fit territorju tagħna stess tapplika l-prinċipju umanitarji illi eh, setmur fi f'Istanbul. U għabbis permezz tal-eżempju kif qal il-Kummissarju Stiljanidis eh, jekk aħna eh, nistaw nkunu kredibli f'dan is-summit umanitarju li ġej. Jiena nixtieq nirringrazzja lill ngos iktar mit-30 minnhom li ħadu sem fit fassil ta' dan il-rapport, il-shadow rapporteurs, il-koordinaturi, l-Kummissarju Siljanidis, ovvjament, u anke l-Viċi President Georgieva u il-personal illi ħadem maħom jena, i-provajt infassal rapport eh, bilanċjat provajt nir-rapprezenta l gruppi differenti kollha imma issa minn u ftit sija toħra se nivvotaw fuq dan ir-rapport eh, jiena nixtieq nitlob il dawk li qalu li mhux se jappoġġawh illi jerġgħu jaħsbuha għaliex is-summit huwa iktar importanti mir-rapport tiegħi imma ovvjament il-pożizzjoni tal-Parlament huwa hija importanti ħafna għal mijiet ta' miljuni ta' persuni li qed jistenna li f'Istanbul nieħdu impenji u eh, namlu xaħġa biex inħarsu il-ħajja tan-nies u natu dinjità lil ħafna nies b'ħafna bnadi tad-dinja. Danke Guerrero, die Aussprache ist damit geschlossen. Die... Grazie tassew sur Guerrero, nixtiequ sa nagħlqu dan id-dibattitu u l-votazzjoni se sseħħ għada. Is-sur Marias issa jekk jogħġbok. President, jiena nixtieq inqajjem kwestjoni fir-rigward ta' reglu ta' proċedura l-10 u 10 fadlilna żewġ dibattiti oħra nixtieq nifhem kif se taħdem il-proċedura kaċ dijaj għax inni hawn mitlieta ta' wara nofsinhar u jista' jkun hemm raġunijiet differenti għal fejn ma ngħatajx il-mikrofonu jien ta' mill darba Għalhekk nixtieq inkun naf jekk hux se tagħti individwu għal kull grupp fil-proċedura tal-grupp. Tagħtix wieħed minn kull grupp. Ma nafx kif se tagħmel għax jekk ser eh, timxi ma l approċċ li għamilt sissa, mhux ħajkolni l-opportunità li nitkellem u mela nista' nitlaq. Grazzi, tassew Iva, il-ħin mitlu zeb u wara l-11 aħna nixtiequ nagħlqu u għalhekk aħna il-kaġdi ħamlu hekk, iġifieri ikollna membru għal kull grupp fejn ikkunat memx kallim. Iġifieri eh, kien hemm min tkellem fil-grupp tiegħek qabel għalhekk ma tajtekx il-mikrofonu u nixtieq tifimni. Għal din ir-raġuni aħna adottajna din il-proċedura, din it-tip ta' proċedura. Grazzi tassew tal-li qed tifimni. Mela, Issa, dikjarazzjoni tal-Kommissjoni rigward il-mobilta tal-ħaddima. L-ewwel kellim fisem il-Kommissjoni il-Kummissarju Marian Tyson, jekk joġbok.